Fuq l-agenda issa għanna prezentazzjoni qasira ta' Nina Gild dwar l-infurzar effettiv ta' sentenzi fluwe trasparenza tal-assi tad debituri. Il-mikrofonu għal rapporter is-Sinjura Gill. Iva, emmek edha jieti President, erba minuti. Grazzi, President wara il-rapport tal-Komissjoni dwar il-lassi ta' debituri huwa konsidrat li meta ma jitħallsux il-debiti ikun ta' detriment għal konsumaturi u għan negozji speċjalment meta l-autoritajiet ma jkollhomx informazzjoni ta' fejn qiegħed id-debitur jew l-assi tiegħu. Meta il-problema tiġi tista' Il-problema tista' tiġi um, solvuta meta daw lassi jkunu fl-Unjoni Ewropea. Fil-rapport il-Kommissjoni qed eh, tipproponi illi ikun hemm eh, eh, lista u ikun hemm reġistru u aċċess għal dan ir-reġistru. Il-proposta tissuġġerixxi illi ikun hemm il-kooperazzjoni bej il-korpi tal-infurzar tista' tiġi imtejba u qed jitkellmu dwar l-idea tal-dikjerazzjoni ta' lassi illi il-debituri jridu jagħmlu dikjerazzjoni tagħhom. Ir-rapport tiegħi kif votat mill-Kumitat jissuġġerixxi li kredituri jibbenefikaw minn introduzzjoni ta' eh, proċedura aktar flessibbli u trasparenti li tkun applikata fl-Unjoni Ewropea kollha biex ikun hemm ordni li tinkiseb informazzjoni dwar assi li mbagħad jistgħu jkunu suġġetti ta' xi sentenza mill-qorti dawn il-miżuri jistgħu jtu forma ta' pagament interim eh, fejn il-kredituri tħallas mal-ewwel Eh, u il-rapport jitlob ukoll eh, studju ta' kif jaħdmu sistemi nazzjonali u, eh, u l-ġurisdizzjoni differenti fihom u kif l-arranġamenti eżistenti jistgħu jiġu imtejbin u, u kol imsemmija kooperazzjoni bejn istati membri li jista' tħalli effett pozittiv u kif dawn jistgħu jaħdmu anka it-fit mal protezzjoni anka tad data. inxteħet l ukoll fuq differenzi li jeżistu bejn leġiżlazzjoni differenti tal-istati membri. Il-proposti tagħna qegħdin eh, jissimplifikaw jipproponu simplifikazzjoni biex ikun hemm infurzar aħjar tal-liġijiet u biex l-informazzjoni tkun user friendly u tkun f'lingwa aċċessibbli. Huwa importanti wkoll li l-inizjattiva taħdem flimkien mal-rati nazzjonali mhux tuħdilhom posthom u għandha tkun applikata għal każijiet transkonfinali. il-rapport sejjajn l-SMEs u l-individwi eh, biex jelbu l-ostakli illi għandhom palissa għax huma m'għandhomx l-istess rizorsi biex eh, isibu il-debituri u jtellawhom il-qorti palma jkollhom kumpaniji kbar huwa importanti ħafna li nipproteġu l-attivitajiet tal-negozji iż-żar f'dan iż-żmien diffiċli għax dawn jagħmlu proporzjon kbir mill-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq illi nirringrazza lis segretarjat tal għajnuna li tawni u l-kollegi mill-gruppi l-oħra li tawni suġġerimenti kostruttivi. Illu importanti huwa li din leġislazzjoni jissir eh, malajr kemm jista' jkun. Grazie. Monsieur le commissaire, je vous en prie. Grazie. Sur President, jina onorat li għandi din il-possibilità li nitkellem dwar din il-kwistjoni nixtieq nirringrazzja l sinjura Rapporter għar-rapport. X'qegħdin nirriskjaw? Il-Parlament u l-Kummissjoni jaqblu mal-rkupru ta' debiti fl-ħdan l-Unjoni Ewropea u dawn għandhom jitresqu għal ġustizzja. Barra minn hekk dawn huma punti ewlieni għal lejxin ta' negozji żgħar f'din il-klima preżenti il-kustjoni ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità x'għandhom wasluna biex ikunu l-miri. Irridu miżuri biex niżguraw li kunem l-aqwa prattika kif ukoll nimplementaw l-aqwa deċiżjonijiet fih dan l-Unjoni Ewropea. Madana kollu mem lebda dubju li l-programm adottat mill-Kunsill Ewropew wera li tkun aktar faċli li ninforzaw il-sentenzi fih dan l-Unjoni Ewropea billi nkunu nistaw konna rendu kont aħjar tal-pozizjoni finanzjarja ta' debituri. F'Marzu tal-2008 ġew implementati dawn il-programmi u dawn jistaw jiġu eh, jista' jkun hemm aċċess għalihom fis-sit konċernat. Rridu li nżidu trasparenza tal-assi ta' debituri biex indaħlu kollox fil-prattika. Nixtieq nirringrazzja lill-Parlament għal tweġiba dek dettaljata għal Green Paper. Dan ir-rapport wassal l-idejat li hemm fil-Green Paper u l-problema u l-anija hija ta' debituri bla skrupli. Il-Kummissjoni hija ħasba dwar il-kwistjonijiet ta' privatezza bil-kisba tas sitwazzjoni finanzjarja ta' ċittadini. Il-Kummissjoni trid tipproteġi l-privatezza u d-dejta personali taċ ċittadini. Ir-rapport jitlob għal direttorat għal direttori biex ikun hemm eh, situazzjoni finanzjarja monitorata u għandha tejjeb għalhekk l-infurzar ta' sentenzi. Dan għandu wassanna għall implementazzjoni tal-programm Stockholm għal periodu tal-2010-2014. U l-Kummissjoni se tippreżenta f'Ġunju tal-2009. Il-Kummissjoni għadha ma programmaċ miżura speċifika fir rigward ta' segwitu tal-Green Paper. Fl-ħanet, fid-dawl tal-fatt tar riżultati tal-ewwel konsultazzjoni, il-Kummissjoni temmen li l-proposti biex ikun hemm nuqqas tal-implementazzjoni tal-ġijiet kif ukoll ir-reġistri u t-titjib tal-kooperazzjoni kif ukoll dikjerazzjoni tal-situazzjoni finanzjarja u ma kollha metodi biex inkunu nistgħu nilħqu l-miri tagħna. Ħanħarsu bir-reqqa' il-kontribut tal-Parlament fuq kwistjonijiet differenti inkorporati fiħdan dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi, il-votazzjoni s seħ għada fl-offsenar. Wissa l-agenda għanna prezentazzjoni tal-rapport ta' Sinjura McGuinness war rapport annwali dwar il-ħidma tal-Komitat tal-Petizzjonijiet 2008. Eh, erba minuti għal rapporter. Grazzi ħafna, President, kollegi.